a kondizjoni li huma jiffirmaw dekerazzjoni li ma jagħmlux xogħol ieħor li huwa inkompatibbli mal-kompiti li se jaqdu fil-Parlament Ewropew. s sur Godfrey se jitlaq ukoll mill-grupp ta' li e FD u eh, mill-9 ta' jannar ta' din is-sena l-qoddim se kun parti mill-grupp ta' membri